So, meine Damen und Herren, jetzt Mela, signori, naddu issa għal eh, l-spiegazzjonijiet tal-vot. Ħanibdew dawk l-esplikazzjonijiet li aħna ma rnexxinix nieħdu eh, tlieta, nieħdu tlieta. Bat inkomplu bi tal-votazzjonijiet tal-bieraħ u tal-lum nafżakom li għanna ħafna talbiet biex eh, ikunem spiegazzjonijiet tal-votazzjoni. Ġifiri, il-laqa ħatkompli kompli sa sija u nofs unbat kwalunkwe eh, spiegazzjonijiet li kun baqa jisiru bil-miktub. Nibdew mela fuq il-rapport ta' Markus Faber fuq il-skambju automatiku mandatorju ta' informazzjoni dwar fil-kamp ta' tassazzjoni. L-ewwel kollega li għandi fuq il-lista tagħna huwa s-Sinjura Lopez Bermejo. Imma ma nistax nara fil-moment. Naddu naddu l-Sinjura Morvaj mela. Minuta. Grazie ħafna, President. Evidentement jena appoġġajt il regola ġdida li naħseb li kien hemm bżonna mm, biex